E, proszę Państwa, jeszcze chwilę zajmiemy się budżetem. Sinjuri, aħna kun għaddin nitrattaw il-budget għal-ftit issa. L-agenda tgħidilna li għaddu nivvotaw fuq ir-rapport tas Sur Surjan u Sur Manka fuq il- il-abbozza Baġġi ġenerali tal-Unjoni Ewropea l-eżerċizzju tal-2010 kif modifikat mill-Konsil. Issa, paragrafu 4, favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 4 vot maqsum favur kontra astenzjonijiet għaddit. Parti 2 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 5 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 6 favur kontra ħakkon għan verifikaw. Vot miftuħ. Malu għal-votazzjoni 320 favur, 236 kontra, 10 l-astenzjoni għaddit. Għawnek għanna bżon bis maġġoranza sempliċi għaddit. Emenda wieħed. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa? 314 favur, 237 kontra, 20 l-astenzjoni għaddit. Emenda numru 2 minn favur, kontra, astenzjonijiet. Maddiċ. Is-Sur Surjan jippreżenta emenda orali. Eżis kollegi, qed nipproponu illi din l-emenda numru 3 jew numru 7 li huma identiċi fit-tekst nivvutaw fuqhom fit-tlet partijiet. U l-emenda orali biddel it-tieni parti għax għaliex għax l-test oriġinali semmew semmit l-opinjoni tal-Kommissjoni imma mbagħad sa frattant il-Kunsil iddeċidew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 Le, mela nistaw indaħlu din l-emenda fil-proċess tal-votazzjoni għalhekk nkunu qegħdin nivotaw fuq tliet partijiet u ħadkun votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa fuq l-ewwel parti. Kont vota nagħlaq l vot ħames 525 favur, 25 kontra, 11 astensjoni. Għaddit. Tieni parti? flimkien ma l-emenda bil-fom. Favur, anzi jgħid il-President għan niftaħ il-votazzjoni nominali. Kolħat il-vota? Hmm, vot maluq. 515 favur, 28 kontra, 17 il astenzjoni Parti 3 vot miftuħ. Għat vota Mal-votazzjoni maluqa. 515 favur, 29 kontra, 18 l-astenzjoni għaddit. Emenda 8 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Ma nista' nivvotaw fuq il-mozzjoni emendata riżoluzzjoni votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Xa kħat vota votazzjoni maluqa. 483 favur, 48 kontra, 32 astensjoni. Għaddit. Sinjuri, issa nixtieq nifraħilkom, nixtieq nifraħ rapporter propjament, il-darba oħra Nixtieq nifraħ lil kulħadd u lill-kumitati kollha li ħadmu fuq il-budget hekk nistgħu ngħidu li temmejna l-votazzjoni tagħna fuq il-budget. Is-sur Surjon is-sur Manka Proset. E, ja korzystam z okazji, żeby złożyć Lan nieħdu l-opportunità biex e, nixtieqilkom e, xewqat isbiħa l-miliet u nixtieqilkom li tieħdu gost ħafna fil-tala tagħkom ta' ġimgħat u għanna ħafna xogħol biex nagħmlu stanna d-dieħla li jistennina. Fitna 12 ta' jannar ħajkonna avveniment riċeviment żgħar cocktail eh, li ħankunu qegħdin niċċelebraw it-Trattat ta' Lisbona u għalhekk fitna 12 ta' jannar il kol mistednin. is tajba il kulħadd. the next item is the vote on five motions for resolution. Mela, vot fuq ħames mozzjoni ta' rezoluzzjoni fuq affas legali għal ċessu dokument wara dħul fis seħ tal-istrattat tal-Lisbona. Sur Buzuttil. Grazzi, hemm żball fil-lista ta' votazzjoni tal-IPP nixtieq ngħid il-kollegi tagħna tal-IPP illi l-vot fuq iż-żewġ voti separati għandha tkun plus plus għaż-żewġ votazzjonijiet separati ħan nivotaw fuqhom issa grazzi. EPP e and I don't see why the assembly should be bored. Jien ma nafx għalfej noqogħdu naf fuq il-votazzjonijiet tal-EPP. Mela ma noqogħdux intawlu żejjed tgħid il-President u nkomplu bil-votazzjonijiet. Promessa M, vot separat, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Permessa enne, bot separata, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Mozzjoni u rezoluzzjoni kolla kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa, kulħadd vota għaddit. Issa nivotaw fuq ħames mozzjoni ta' rezoluzzjoni fuq il-ħarsin tal-prinċipju ta' sussidjarjetà sur Schutz. Grazzi. Eh, aħna għadna għedin niprovaw nanimaw id-dibattitu f'din il-sala għabbażi ta' artiklu 1774 nixtieq nipposponi dan il-vot. Nawraw jekk hija mhix ammissabbli. Mela, xi ħadd jixtieq jitkellem favura di? Għaw xi ħadd jitkellem kontrija din? Mr. Weber. President, Signori, Membri Onorevoli. Għad niskelma unek dwar argumenta proċedura, aħna kif għadna kif votajna fuq rapport Cashman illi aħna eh, dotajna rapport fuq proċeduri li legali li huma dejjin. Eh, hemm min li mhux għamissibli ma soċjalistin sistew illi nissoktaw bija. Meta nitribu kwistjoni li għaddejja fl-Italja, il-Komissarju responsabbli tgħid li l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza hawnhekk minkejja din però is-soċjalista qegħdin ikomplu kruċjata tagħhom kontra Berlusconi. Għalhekk, jina jidri li meta jidri l soċjalisti li huma posti għal mozzjoni mhux u meta hija favuri ammissibbli, mhux sew, ma nonniex appoġġawhom. It-tieni ħaġa li rigward is-sustanza. Jekk u jekk għandix kompetenza taħt il kustjoni ta' konvenzjoni ta' ġitti ta' blinda miex infakkarkom li taħt il-Trattat ta' Lisbona ġdida l-Unjoni Ewropea ser tissieħeb ma' l-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem. U għalhekk huwa jekk huwa veru li l-Parlament Taljan jista' jiddiskutu nbili nejdu li dan għandhom konvenzjoni firmatarja, nistaw nejdu li l-Parlament ukoll jistaw jiddiskutu għax huma kollha jkunu firmatarji ta' din il-konvenzjoni. Senjor President, aħna maħniex eh, esperti legali, aħna politiċi u dan din hija ħaġa li tikkonċerna ħafna ċittadini u għana nivotaw fuq għallum. Ħanivotaw fuq il-proposta għal postponiment. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Naħseb aħjar nivverifikaw. Niftħu votazzjoni nominali. Il-ħat vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit il-proposta. So the next item is the vote on seven motions for a resolution on the situation. Mela, zewċ ma' mazzjoni ta' rezoluzzjoni situazzjoni ġewel Belarus paragraph uh, 17. Paragrafu 17. Għanne emenda orali. Sur Protasevich. Grazzi. il raġuni għu din l-emenda jasa biex inqajmu għarfil fuq uh, Eh, każijiet ta' dan l ħar dwar repressjoni ġewwa l-Belarus u l-emenda orali tiegħi qed hekk sempliċiment biex inżid isem ieħor ta' attivist eh, demokratiku ieħor li ġi maħtuf 6 ta' Deċembru ta' din is-sena u nżidu għamal lista ta' dawk il-ismijiet li ma' mniżin din l-emenda. Allura hekk. Wara li nsemmu. Daskevich, I'd like to add. Tur Daskevich, nżidu This is just adding one more. Uh, Aw fenna nafraħel. Dan hija wieħed mill-persuna eh, eh, eh, oħra li huma fil-lista li kienu qegħdin jiġu fastidjati mill-gvern tal-Belarus. Għaw xaħat li huwa kontra din l-emenda le ma jdirx huwa każ. Għalhekk nifutaw fuq il-paragrafu modifikata favur kontra Astenzjonijiet għaddit. Emenda numru wieħed dak favur. Awk kontra. Astenzjonijiet għaddit. Mozzjoni konġentu rezoluzzjoni pala raġa sħiħa. Dak favur. Kontra. Kol, uh, astenzjonijiet għaddit. Issa, vot fuq sitt mozzjoni ta' rezoluzzjoni fuq il-violenza fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Emenda wieħed, mozzjoni konġunta dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma' diċ. Emenda nej dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma' laqas. Emenda tlieta, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, maddiċ. Votazzjoni nominali, paragrafu disa, vot miftu fuq paragrafu Kolħat Kulħadd vota il-magħluqa indit. Minn derba u kol votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota magħluqa. M'għandix. Mozzjoni konġunta rezoluzzjoni bħala ħaġa sħiħa dak favur kontra astenzjonijiet għaddit.